ma stajċ nkunem minħabba li fl-axħar ma eh, immur maħħom. Waslu fil-Marok kienu mil-qwa mil pulizija u t-tihdilom il-passaport. Umma reġgħu intbatu lura li djarhom, podġew fuq l-ewwel ajruplan lura. ura li kien ħajitlaq u jiena naħseb li din hija xi ħaġa vera negattiva ma naħsibx li dan huwa trattament li il-ħaddiema jew il-volontari tal-Parlament Ewropew jistgħu jirċievu jew għandhom jirċievu jiena naħseb li flimkien mal-Marokk aħna għandna numru ta' konvenzjonijiet li palissa tkunu negozjati u nixtieq nitolbok su President jekk intom intomx beħsiebkom li tieħdu azzjoni kontra l-awtoritajiet Marokkini jew tindirizzahom b'xi mod ħalli tiddiskutu dak li ġara minħabba eh, eh, jiena tinsaqsik dan minħabba minħabba li inti żort bosta drabi anka il-pajjiżi u naħseb ukoll li fil-fatt diġà kont żort pajjiżi anka bħala kap tal-Partit Soċjalista u jiena nixtieq insaqsik jekk intom m'għandkomx l-intenzjoni illi tintervjew tieħdu azzjoni fuq dan l-avveniment li ġara li verament naħseb li huwa svit il-qalb. prova nifhem eżattament x'kien dak il-punt x'kellu x'jaqsam mal-point of order. Jiena naħseb illi fil fat il- dan l-avveniment li ġar mill-awtoritajiet tal marok kien verament diskuss il-ġimgħa li għaddiet fil-buro is-Sur Brock talab illi jiddiskuti dan is-suġġett ħalli bekk aħna jkollna kuntatt mal-awtoritajiet Marokkini. Jiena Naħseb li Sur Brock diġà beda jagħmel dan, diġà kontutattjom jiena wkoll smajt li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marok diġà kien f'kuntatt magħna. L-awtoritajiet rappreżentanti ta' Ċipru qalu li illi Jonis Kosolidis issa ħajkun il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Ċipru mill-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena jiena nixtieq illi nawgura ħafna suċċess u ngħid proset l-Sur Kasilides għal din il-ħatra.